mistoqsijiet orali l-eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa fl-Unjoni Ewropea għanna il-Kumitat dwar id-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza dwar id-dibattitu mhux se jkun hemm il-proċedura catch DI laqas il-blue cards mhux se nilqawhom mill għaliex se nħallu l-gruppi jitkellmu l-ewwel kelliem huwa eh, il-persuna ta' li kitbet il-mistoqsija, Signora Garcia. Grazie ħafna, President u Signora Kommissarju. Mela, 8 miljon ta' eh, nisa huma vittmi tal-violenza eh, kontra n-nisa u għalek bil-fors jata smerġija din id-dekjerazzjoni. Nismaw din iċ-ċifra U bil-fors għanna bżon naraw daw il-ħajjiet li ġew meqruda. ħafna nisa ġew maqtulin imħabba li l-ġil eh, jaħsbu li huma xi ħaġa kbira huma qed joqtlu li huma nisa huma proprjetà tal-reġiel ħafna minnhom jaħsbu għax is-soċjetà m'hemmx ugwaljanza. U din iċ-ċifra fil-fatt 25 ta' llum għandna responsabilità 26 Eh, anzi 25 ta' novembru, illi eh, nwaslu leħenna, ma noqodux skiet nimpenjaw ruħna biex naħdmu biex niġġildu eh, kontra din il-pjaga soċjali madwar id-dinja kollha anke hawnhekk fl-Ewropa u għalek għanna bżon nerfaw responsabiltajiet tagħna wasal il-waqt mhux ta' stqarrijiet u klimbit biss imma naġixxu għax in-nisa m'għandhomx ma jistannowx ma jistgħux jistennew iktar qed narawna għal mezz ta' komunikazzjoni għanna naraw kif hemm in-nisa illi jiġu maqtula u ma assassinati u anki ta' tfal tagħhom subinu bniet u għalek għanna bżon neħxu f'soċjetà biktar ugwaljanza għanna bżon impen dinja responsabilta l-obligu tana u għalek illum noħorġu bistoqsijiet għal Komissjoni Ewropea miex l-ewwel derba li qed ikonna dan id-dibattitu fil-plenarja tal-Parlament u nittamaw il bid-dibattitu tal-lum nkunu nistaw eh, tassow ikonna il-wedid tal-Komissjoni Ewropea ta' ruħhom f'xogħol. Nixtiequ nafu meta l-Kummissjoni Ewropea se toħroġ bil-strateġija l-ugwaljanza fost li ġilu n-nisa diċa sena ilu kien hemm eh, fuq dak li se tkun il-kontenut ta' l-istrateġija li huwa importanti ħafna l biċċa kbira tal-politika li għandha x'taqsam l ugwaljanza fost ir-riġel u n-nisa jkollha bħala priorità l-ġida kontra il-vjolenza kontra nisa u għalek maffariet oħra pero diġa tajna spazju li l-istituzzjonijiet Ewropej f'dan il-qasam anki per eżempju għal dak li li huwa l-European Protection Order huwa suġġett essenzjali. Ġa wasal għaddit sena biex ikun hemm transposizzjoni tal-leġislazzjoni u lek nixtieq nkunu nafu meta l-Kummissjoni Ewropea taħseb illi se tina l-informazzjoni fuq il-staħriġ li għamlet fuq il-valutazzjoni li għamlet. U kol nasbu li hija fondamentali u meħtieġ illi E, naqdu għal leġizlazzjoni. Mhijiex l-ewwel derba Sinjura Jorova li jint eh, smajt din it-talba mill-Parlament Ewropew mhux biss permezz ta' mezzi ta' appoġġ, programmi, probin tal-kuxenza li se nsolvu din is-sitwazzjoni imma għandna bżonn ta' leġizlazzjoni għax il-leġizlazzjoni tfisser bi tfil impenn illi kunem konformità tal leġislazzjoni minnaħat tal-istati membri biex iġidru eh, kontra din il-violenza. U l-ek swajna ħafna drabi illi memx livell ta' kompetenza fl-Europa biex niġildu kontra din tip ta' violenza. Imma aħna nkomplu għaddejjien u naħseb l-affarijiet jistgħu jinbidlu kif għadna b'ħafna eh, okkażjonijiet għal dibattitu l-Ewropa hemm kolla il-kompetenza fil-qasam tal-ġlida kontra kriżi ekonomika nistaw ukoll niprovaw ikollna il-kompetenzi li l-Ewropa għandha jkollha fideja biex tiġilet kontra din it-tip ta' violenza għal soċjetà iktar ġusta u ta' ugwaljanza u għalhekk. Kolla kemm aħna issa fil-Konsil, Komissjoni, Parlament Ewropew niprovaw infittxu din ħila leġislattiva għax ma nistawx nistennew iktar, ma nistawx nisimgħu biss arrijiet u nemnu biss fuq il-wedit li jumbat laqas biss jiġu fil-realtà, għalek għan nitkellmu fuq il-ħajja tal-mara eh, tal-popolazzjoni ta' l-Europa. U għalek huma dawn in-nisa eh, mistħoq ilhom eh, din l-importanza li namlu ferm iktar milli qed namlu attwalment. U li dinja kwestjoni illi kollha kemm aħna bżonn nipenjaw ruħna l-istituzzjonijiet kollha fuq il-livelli kollha hija neċessarja li naqdu l-sforzi tagħna għax in-nisa hekk jistħoq ilhom biex it-tifkira ta' dak kollha illi ġew maqtula minħabba terroristi li huma l-irġiel jistħoq ilhom ix-xogħol tagħna għax qegħdin nitkellmu fuq il-futur ta' ġenerazzjoni tagħna imma wkoll tal-bniet tagħna għax għandna responsabilità dan huwa l-obbligu tagħna. Grazzi. Muchas gracias nel della Grazie ħafna, issa e naddi l-kelma eh, lill-Komissarju Jurova. Honorable members. Membri onorevoli, chair, signori. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li ressaqtu dan is-suġġett tant importanti fl okkazjoni tal-Ġurnata Internazzjonali dwar l-eliminazzjoni tal violenza kontra n-nisa dan huwa messaġġ importanti ħafna politiku illi l-istituzzjonijiet Ewropej iddeċidew illi jinaqdu mal-kampanja kontra l-vjolenza kontra n-nisa. U xelu il-binjiet tagħhom kulur aranċo f'sinjal ta' dan. Hija sfida kbira fl-Unjoni Ewropea f'kull pajjiż fl-2015 nisa ma umiljati, stuprati, jaqtawlom biċċiet minn ġisimhom ehm, u jridu jibatu anka minħabba eh, żwieġ forzat, jibatu minħabba l-vjolenza domestika ehm, minn mamula minn mwetqa mill konjuġi jew il-familji tagħhom. Anka fil posta tax-xogħol fl-università tista' tiġri din anka fil-toroq minn nis li huma ma jafux manka fuq l-internet. Nafu li persuna minn kull tlieta, marra minn kull tlieta esperjenzaw din il-problema ta' eh, violenza sessuali jew maltrattament. Din problema tal impatt kemm fuq il-vittma imma anke fuq il-familja, fuq l-ekonomija, fuq is-soċjetà kollha kemm li nippromuovu l-uwelenza bejn is-sessi u anke li niġġieldu kontra din il-problema tal-vjolenza kontra n-nisa u jmorru flimkien in-nisa rridu nagħtuhom il-kontroll, is-seta biex huma jisfidaw din il-problema meta huma eh, jaffaċċawha. M'għandix din taffetwa l-potenzjal tagħhom fil-post tax-xogħol fis-soċjetà. Jiena f'Diċembru se nressa eh, pjan tal-Kummissjoni l-impenji biex intejbu l ugwalenza bejn is-sessi matul il-snin li ġejjin jina lesta illi nressa din il-proposta anka l komitat fam dwar l-istrateġija f'dan il-qasam għal snin tal-2016 bejn l-2016 tal-2017 aħna ħdimna ma' partijiet interessati matul din is-sena u anka il-kontribut ta'kom f'dan il-proċess naħseb illi ħalla l-frott u waħda mill-prioritajiet se tkun li konna aktar miżuri biex nappoġġaw lill istati membri biex jipprevjenu jiġildu l-forum kollha ta' violenza bbażi ta' sessi. Dwar dan il-Kummissjoni għandha approach determinat ħafna komprensiva bażi ta' leġiżlazzjoni illi nżidu l-kuxjenza u kampanji u nkantejbu l-ġbir ta' data jina se nibda fuq il-leġizlazzjoni l-Unjoni Ewropea adottat leġizlazzjoni biex tipprevjeni din il-vjolenza kontra nisa anka biex tappoġġa l-vittmi fuq sma bħal pereżempju um, harassment sesswali, traffikar tal-bnedmin, sfruttament ta' tfal, u anka pornografija ta' tfal, violenza domestika. Il dritt direttiva dwar id-drittijiet tal-vitmi dik ħdimna ma'kom fuqa daħlet fis-seħ ftit ta' żmien ilu din se jkollha impatti kbir fuq ċertu stati membri b'mod partikolari dawk illi se jkollhom fuq strutturi għall appoġġ tal-vitmi li huma importanti ħafna biex niġġieldu kontra l-problema tal-vjolenza kontra in-nisa. Dawn l-istrutturi mhumiex kullimkien għalissa kunu ċerti li aħna se nkunu qegħdin nigwidaw u nimmonitorjaw l-implementazzjoni ta' din il-leġislazzjoni u anka il-qafas ġenerali kollu. Rridu naskuraw ruħna li konna miżuri ta' protezzjoni li dawk il-persuni friskju u anka li dawn jiġu applikati fil-prattika. Min jannar tal-2015 il lawn il-vitmi ta' din il-violenza domestika benefikaw minn protezzjoni msaħħa meta jivvjaġġaw f'pajjiżi oħrajn. Anka dik il-protezzjoni li huma jingħataw fl-istat membru tagħhom dik jistgħu jadduha ehm, f'pajjiżi oħra meta huma jivvjaġġaw. Anka għandna il- regoli nazzjonali li f-21 stat membru din jimplementaw il-leġizlazzjoni tagħna. Aħna anka publikajna roadmap dwar il- il-firmar ta' konvenzjoni hija għodda b'saħħitha ħafna biex niġġieldu kontra il- violenza domestika u l-violenza kontra n-nisa li aħna nissieħbu f'din il-konvenzjoni jirrifletti kiku l-impenn li aħna għanna biex nġildu kontra diskriminazzjoni u l-violenza fl-Unjoni Ewropea manka l in Aħna u kolna nappoġġaw li kolna azzjonijiet biex nsaħħu l-kuxjenza, nżidu l-kuxjenza anka fil-livell lokali permezz ta' networks Ewropej 8 miljun euro ġew allokati eh, taħt il-programma Posta. Anka nixtiequ illi niġġieldu eh, kontra l-prassi tal-mutilazzjoni sesswali rridu nilħu l-dawk il-komunitajiet li jwettqu din il-prattiki u nixtiequ anka illi l-pubbliku ġenerali jiġi ikun konxu b'din il-problema. il deċizjoni tal-ġimgħa li biex nevitaw disa ehm, proġetti li għandhom x'jaqsmu ma' dan is-suġġett jiena naħseb dan, dan il-laħħa 4.3 miljun euro kwa pass il qoddim jiena wkoll impenjata li kol nazzjonijiet iffokati fuq il-ġlida kontra il-vjolenza ehm, kontra n-nisa sa minna unu ftit snin oħra nilqa l-kooperazzjoni ta'kom nixtina anka najt kelmtejn dwar l-importanza l intejbu l-arfin tagħna dwar xi kawża din il-problema. Dan rrid isir b'mod regolari u essenzjali għax jippermetti li jkollna monitoraġġ ta' sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha u anka jenna nifformulaw politiki u nimplementaw politiki aħjar. Is-servizzi tagħna qed jaħdmu mal-Eurostat u l-Istitut Ewropew għal L-ugwaljanza eh, bejn is-sessi huma żewġ atturi kruċjali f'dan il-qasam li jiena naħseb li jistgħu jennu eh, jimlew il-vojt li hemm, il-lakuni li hemm. Jiena nara anka il ħtieġa li niġildu kontra dil problema anka fuq l-internet u forom oħra ġodda ta' violenza għandna leġiżlazzjoni politika ġdida f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħarsin mill-bullying u anka sfruttament fuq l-internet, apparti dan il-Komissjoni bdiet sejħa ta' 3 miljoni biex nibdew nimplementaw proġetti permezz ta' teknoloġiji ġodda u l-medja soċjali. Il-proposti palissa din jiġu evvalutati mill-Komissjoni. Grazzi. Commissioner, thank you very much. We now come to the speakers on behalf. Grazie tassew, issa nitkelmu fissam il-gruppi politiċi u nati l-kelma lil himeris Bissir Barrio. Grazie. Ah, sì. Grazie, signor Presidente. Grazie, ħafna President. Grazie ħafna għal dan il-rapport. Illum nitkellmu fuq din il-ġurnata drittijiet tan nisa u violenza eh, kontra n-nisa għax hemm bżonn il soċjetà toħroġ b'reazzjoni għax qed ippromuovi azzjoni biex sew inkunu nistgħu niġirdu kontra din il-pjaga. U ma nistawx najdu dini għaxa ħaġa illi issa issir imġiba ta' kuljum, ma nistawx najdu ma nisimawx, ma narawx, ma nisimawx, le, bizon ta' sowi konna solidarieta mal-vitma għax dan l-iskiet dan l-iskiet ifisser illi l-aggressur jħossu eh, b'saħħtu meta qed eh, jiġġielet kontra l-mara qed jaħbatek qed isawwata qed joqtola u għalek ħafna minn dawn ir-reat huma reati tal-koppja u għalek u importanti l vittma toħroġ u tajt xed jiġri, però tħossa li hija imħarsa u jina eh, Eh, kontenta ħafna li għan għanna dan l-European Protection Order biex hekk ikun ratifikat u rikonoxxut fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea biex il-mara tkun tista eh, tħossam ħarsa u għalek aħna ħriċna b'din il-mistoqsija bil-fom mħabba biex nkunu nafu xe triċi b'din istrateġija minnaħa tal-Komissjoni hemm bżonn ta' iktar impenn biex tazzomm ġildu kontra dan id-dritt Eh, dritt fondamentali bejn eh, għax karaw li 35% tan-nisa u tal-bniet ibatu minn xi violenza fizika jew sesswali fil-ħajja tagħhom. U għalhekk jiena kuna konvinta jekk naħdmu fil-qasam tal-edukazzjoni, tal-prevenzjoni, tal-ħarsin, tal-vittmi, ġifiri kun hemm iktar kontroll eh, tal-aggressur nkunu nistgħu nevitaw ħafna dbatija minħabba dam l-aggressjonijiet u għalek ifisser illi illi mħabba miex li wieħed jikkontrolla xi ħadd u il u wieħed jkun attibati u jinqatel. Grazzi ħafna. Rednerin für drei Minuten im Namen der Sozialdemokratischen Fraktion. Grazzi sal kellima li missa għal tliet minuti fissem il-Grupp Soċjalisti għal tliet minuti. Signora Komissarju, illa mandi xabtit noqgħod infakkar iċ-ċifri inti għad waħda fuq tlieta eh, vitmi nisa' huma vittmi ta' violenza u wara dawn iċ-ċifri hemm nis huma il-bniet tagħna il-nħutna huma forsi il-nisa tagħna, l-kollegi, il-persuni madwarna. Waħda minn tlet persuni huma nisa ġifieri għax-xelluk tiegħi, għall-emin tiegħi, se tkun vittma ta' violenza. Wallek hemm son nitkellmu fuq l-għamliet ta' violenza aħna nafuhom diġà huma fiżiċi, psikoloġiċi, ekonomiċi, sesswali u hemm il-feminiċidu aħna tkellimna li seba nisa kuljum eh, jinqatlu mill-feminiċidju iġifiri wieħed eh, waħda tmut minħabba li hija mara eh, mutilazzjoni ġenitali, tratta ta' nisa, l-sfruttament sessuali u għalhekk aħna ngħidu bizzejiet issa, bizzejiet, għax ma nistgħux nisopportaw iktar illi fl-Ewropa illum għandna din l-imġiba isu xejn mu xejn. Sinjura Kommissarju, l-artiklu 8 ta' Trattat tal-Lisbona qed jgħid illi għandna bżonn niggarantixxu l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Ewropa. Inti edha fil-Kommissjoni Ewropea assisa ta' dan it-trattat u għalhekk insaqsu biss illi nimplementaw dan it-trattat mhux nagħmlu pjanijiet u miżuri aħna nitolbu biss li timplementa dan it-trattat għax ximdajk huwa faċli li wieħed jiddefendi dritt tal proprjetà milli id-dritt għal ħajja u għalhekk insaqsu illi inti tiddefendi dritt tal ħajja għal kulħadd u għal 50% popolazzjoni fl-Ewropa. Grazzi. Merci beaucoup. Nächste Rednerin für eine Minute im Namen. Grazzi tassew il-kellim li miss sal minuta fissem il-konservativi u reformisti Ewropej, il-Signor Von Storch. Grazzi tassew su president mill-2004 il-Parlament diskuta il-kwistjoni tal-violenza kontra n-nisa Kenna l-program SIDOR, il-Konvenzjoni tal-ġus maquda l-eliminazzjoni ta' kull tip ta' forma ta' diskriminazzjoni kontra n-nisa, hemm program tal-Unjoni Ewropea li jimplementa li jimplementa l-Konvenzjoni tal-ġus maquda però għandna violenza kontra n-nisa. Waħna mhux il-kol kontra violenza b'mod partikolari violenza tiġi perpetrata mill-persuni b'saħħithom għal dawk id-dajfa bla dubju. Dan hu l-każ Pero jina kultant naħseb li l-ġnus maquda eh, jinħbew wara l-klim. Jifaslu politika u anki ġilu jihbe waraja. Jina jidirli li aħna ma nistawx naċċettaw violenza kontra l-irġiel jew is-subien, pero taħt id-definizzjoni ta' ġnus dawn hawnhekk aħna tinħarsu lejn violenza kontra in-nisa meta huma ikunu jistaw jagħmlu abort għaliex wara kollox dan huwa illegali u hawnhekk aħna mbagħad nitkellmu dwar in-nisa li jisiru vittma ta' violenza sa tkun xi tkun il-pożizzjoni tiegħek ta' dwar l-abort aħna rridu nkunu miftuħa u trasparenti fil definizjoni tagħna dwar il-vjolenza. Issa nat il-kelma l-Honorable Verhofstadt. Il-vjolenza kontra n-nisa miex kwistjoni bistan tan-nisa, il-violenza tal-ġeneru jank kwistjoni dwar l-irġiel. U hija realtà tal-mistħija kif diġa intqal f'numru ta' interventi. Wieħed minn kull tliet nisa jew tfajliet eh, fid-dinja jesperimentjaw violenza u nofs minn din il-violenza issir mill-imsieħeb tagħhom stess għanna 2500 mewt eh, fi nisa u twajlit li jitilfu ħajjithom fis-sena minħabba violenza domestika, bus fir-relazzjoni tagħhom, stupru u anki minħabba il-mutilazzjoni ġenitali. U għale għal ħafna snin eja narfu l-fatt li l-irġiel evitaw il-kwistjoni tal-violenza kontra n-nisa u ta' sikwist jinjurawha jew erbuha u jgħidu le dinja biss kwistjoni li għandha x'qasam man nisa u jiena naħseb din hija l-problema. Din hija l-problema sakemm il-violenza tal-ġeneru titqis bħala kwistjoni ta' nisa u l-irġiel ibedu mir realtà tagħhom. L-impunità li wieħed jikommetti violenza kontra nisa hija xi ħaġa tal-passat u għalhekk il-ġustizzja tkun ġusta ma daw kollha li huma vittmi ta' violenza u għalhekk sur kummissarjina aħna għandna bżonn strateġija wiesa fl-Unjoni Ewropea sabiex niġildu violenza fuq in-nisa. Ħbossa pajjiżi fl-Unjoni Ewropea għandhom liġijiet dwar dawn u jipproteġu n-nisa kontra daw ir-realtajiet, però hemm bosta oħrajn li m'għandhom l-ebda liġi li tħares lin-nisa u għalhekk jistgħu jagħmlu ħafna ħjar. Il-Konvenzjoni tal-Istanbul li ġiet eh, eh, Infasta mħedġa mill-Konsil tal-Europa tipprova tħares il-vjolenza kontra nisa biex tipprevenija, tipproteġi l-vittmi, tagħmel prosekuzzjoni tal-persuni ħatja, però Ir-realtà hi li l-Konvenzjoni tal-Istanbul ġiet irratifikata biss minn 12 stat membru tal-Unjoni Ewropea u għalhekk jiena naħseb li rridu nagħmlu xi ħaġa speċjali li hija l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea ġifieri l-adeżjoni tal-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea f'din il-konvenzjoni sabiex innalqu ixqu fil leġiżlazzjoni nazzjonali u anki nipproteġu il nisab mod ħafna ħjar u bla dubju nikkondennaw dawk il-pajjiżi li baqgħu bidejhom fuq żaqhom. Allora, allura jkollna tolleranza zero fil-ġlida kontra l-ġeneru, fil-violenza kontra l-ġeneru, l-unika mod kif aħna nistgħu nindirizzaw din il-kwistjoni u aħna ġifri kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa jridu jingħaqdu flimkien u jitkellmu bluċi waħda. U itemmu dan is-silenzju. Grazzi. Grazzi tassew. Jina ħabbart fil-bidu ta' din is-sessjoni mhux ser ikun hawn blue card għaliex dan huwa suġġett għal gruppi politiċi biss. Issa fissem il- il-partit ta' xellu knat il-kelma l-Onorevoli Bjork. Grazzi ta' sessu President, il-violenza tal-ġeneru huwa terrur li jibqa' dej fis-silenzju aħna din f'kultura fejn li taċċetta l-violenza tal-irġil fuq in-nisa u li din tista' tibqa' għaddejja hija kultura li iżżomm il-personalitajiet pubbliċi eh, fl-lajn pubblika u tappoġġa anki kull tip ta' atroċità. Kenna każijiet Sur Polanski, Dominik Strauss-Kahn, jiena nista' nsemmi bosta ismijiet minn bosta pajjiżi aħna għaw hawn illum li xtlabna dan il-Parlament u dan il-Parlament talab li jkun hemm leġiżlazzjoni b'livelli minimi biex jipproteġu il violenza kontra n-nisa. Aħna mhux ħanħallu, mhux ħanwarbu din il-kwistjoni minn qudiem, naħna rridu ngħixu ngħinu l nisa ta' din id-dinja u l-Konvenzjoni ta' Istanbul għandha tiġi ratifikata. Hemm għandna dritt li nejnu lil pulizija li jkunu mħarġa, għandu jkun hemm eh, taħriġ speċjali għall mħalfin li stati membri jridu jżommu pjanijiet ta' azzjoni sabiex jiġġieldu violenza bbażi tal-ġeneru. In-nies li jaħdmu anki fisem ir-refuġjati, nisa li huma esposti għal din it-tip ta' violenza għandhom jiksbu l-appoġġ li jeħtieġu għandhom għarfin ta' speċjalisti huma eh, ġellida f'din il-battalja u għalhekk għandhom ikollhom aċċess għal Eh, tam kif jiddefendu rwieħhom. Irridu niġġieldu kontra l-vjolenza li tafetwa l-ħajjitna u anki nelbu din il-kultura ta' silenzju li tibbilifika l nisa u tagħti lill-irġiel possibilità li jagħmlu li jridu għaliex dan wara kollox ser wasal aktar violenza li ssir kontra n-nisa. Innuqas ta' proposti min-naħa tal-Kummissjoni hija prova ċara ta' dak li huwa dej. Għalhekk aħna jrid ikollna proposti jridu nassikuraw li dan isir għaliex inkella din ser tibqa' ħaġa naċċettabbli. Grazzi tassew issa fissem il-grupp tal-Partit tal-Ħodra għal-Minuta u nosna til-kelma l-Onorevoli Sebastia. President, grazie. Grazie ħafna Sinjura Komissarju Dalodu, aħna għaddejna tlet sijat fuq eh, priorità li kienet l-attakki ta' Pariġi u ma issa għanna inqas minn sija biex nitkellmu fuq raġunijiet għaliex hemm l-iktar qtil fl-Ewropa. Mikrofon għal-kellim jekk joġbok. Can I start again? Sta nerġa' nibda mill-bidu jisaqsi l-onorevoli. Mela, dal-għodu, nerġa' nibda. Iktar minn tliet sija tal debattu priorità eh, fuq il attentati ta' Pariġi u t-teddit eh, ta' terroristi u issa għandna inqas minn sija biex nitkellmu fuq l-iktar kawża ta' til violenti fl-Ewropa, ġifieri til kontra in-nisa. U dawn huma affarijiet li jiġru kull jum u iktar b'intensità minn kull teddida terrorista naraw iċ-ċifri laqas irrid nirrepeti imma waħda fuq tliet nisa tbati minn violenza, waħda minn erba violenza sessuali u għalhekk l-Europa għandha bżonn tratta din il-problema u l-inja ta' sigurtà u se nagħmlu. Kull stat membru tal-Unjoni Ewropea illi għandu leġislazzjoni illi jiprovaw jisfumaw din il violenza u għalhekk, signora Komissarju, nitolbu soluzzjonijiet urġenti għax kull eh, jum hemm in-nisa illi imutu u għalhekk ma rridux illi dawn in-nisa ikomplu jkunu vitmi mingħajr ma jkollhom ken sigur u għalhekk għandna bżonn ta' pressjoni b'saħħitha fuq dawk il-gvernijiet li ma jagħmlux dak li suppost għax huma kompliċi ta' qatila U għalek, anki din istrateġija, għanna bżon ta' strategija kontra eh, dan dawn l-irġil li jasbu li għandhom issa ta' fidejom, Għax eh, jekk ma namlu xejn, jina kwestenza iva ta' kompetenzi ma' kif għalet Marija Arena. Għadin eh, najdu li aħna l-assisa tal-ugwaljanza u dan l-attantat kontra din l-ugwaljanza li tiġi minn dawn l irġiel u għalek attwazzjoni minnu fih, jak joġbok. Vielen Dank. Grazie tassew. Issa fisem li FDD nagħti l-kelma l-Ajuto Daniela għal minuta u nofs. Grazie tassew, Sur President. Eżis kollegi, l-lum aħna f'dan il-jum tant simboliku Jiddispjaċina li anki fl-istati fejn il-Konvenzjoni tal-Istanbul ġiet ratifikata, jew inkella fl-istati bħal fejn fl-Italja hemm liġijiet kontra l-vjolenza fuq in-nisa xorta waħda tippersistu problematiċi kemm fl-applikazzjoni tal-liġijiet kif ukoll dak li għandu x'jasam l-applikazzjoni ta' pina ġusta. Għaliex ħafna li qed wisser ikun din il-sentenza tkun wisqibsa minn dawk li jikkommettu reati Aħna nafu li grazzi għal rikorsi u tnaqis ta' pjena il-ħatja ma jeħilsu iex. Jeħilsu ħafif u fil-fat eh, il-vitmi jibqaw irrabjati. Anki meta nqisu wkoll żminijiet twal li jgħaddu bejn l-akkuża tal-stalking u d-deċiżjoni ta' mħallef. Għalhekk aħna rridu verament nieħdu azzjoni fuq tliet oqsma, ġifieri l-prevenzjoni, un mbagħad il-protezzjoni, un mbagħad il-punizzjoni bil-miżuri preventivi aħna rridu verament naraw li kunem estensjoni ta' sanzjonijiet u li naraw li daw ma jitnaqsux dawn is-sanzjonijiet għaliex minħabba konċessjonijiet u skużi ħafna drabi il-ħat jispiċċaw ħilsa mill-ħabs bid-differenza tal-nisa li jispiċċaw e, eh, vitmi u jibqaw bil-trauma fuqhom għal ħujjithom kollha. Vielen Dank, Frau Juto. Für anderthalb Minuten. Grazie tassew. Issa nat il-kelma l-minuta nofs f'isem il-INF fil-Senior Atkinson. L-ewel net jina naħseb li l-Parlament irrit eh, ħares daqxejn xe jiġru f'dan il-Parlament għaliex xina ġejt abbużata wkoll f'dan il-parlament. Wieħed mill-laqat li nattendejt bħala deputat, wieħed mill-kollegi tiegħi kellimni u għalli li jina verament insultani bi klimi kraħ u xen. Issa din hija xi ħaġa aċċettabbli? It-tieni net, MEP mill-Green uh, Left għalli zibel f'dibattitu, ġifri din hija xi ħaġa u wkoll, u t tielet net, jiena ġejt uh, segwita minn uh, MEP ieħor u jiena provanki sakkarni U it-tieni tentattiv kien kien li jipprova ma jħalli nix noħroġ minn dan l-uffiċċju, nista' ngħidlek li kien bniedem kbir u kienet jixrob mill-ġdid. Kellu kamera kbira, kienet iżoma fuq spalleħ u xorta waħda baqa jiġri warajja matul il-kurutur barra hawnhekk. Kiku dan zela seta joqtolni u jaffiġni. Jiena tnajdil nitkellmu fuq il-mibeda lejn in-nisa. Pero dawn il-fatti li semmejtilkom u maċċettabli u dawn edin fl-awla tal-parlament, għawnek għanna abbuż lejn il-naħa tal- l-emin tal-parlament. Issa kieku jkun hawn xi ħadd ieħor li jsejħilkom u jajjarkom kif aħna nisimgħu hawnhekk bħala nisa, ser ikun hemm sanzjonijiet imposti u sqarijiet minnaħa tal-President. Jina għandi appoġġ dwar dan kollu li seħli. Silenzju, ġifiri hawnhekk għandi risposta li kontet nimmaġina. Als eh, kollegin von den Fraktionslosen. Grazzi tassew, issa għal eh, membri dipendenti nat il-kelma l-onorevoli Dotz. Grazzi tassew, sur President. Fit soċjetà tal-lum il-violenza kontra n-nisa et tiħu forum differenti rridu nħarsu lejn l impat ta' traffikar u l-impatt li dan kollu għandu fil-ħajja ta' miljuni ta' nisa li qegħdin jinbijaw f'ħajja ta' sfruttament sesswali u fil-waqt li naċċetta l-punt ta' Sur Verhofstadt li dan it-tip ta' violenza mhix biss immirata lejn in-nisa din eh, il-ġurnata dedikata kontra l-violenza fuq in-nisa jiena nista' nara jiġri fil-kostitwenza tal-Irlanda ta' fuq bl-introduzzjoni tal-, -Irlanda ta fuq, tal il-liġi kontra traffikar tal-bnidem, hawnhekk għandna leġislazzjoni reġjonali li tindirizza din il-kwistjoni fis-soċjetà u għandha tkun ta' isservi bħala eżempju għal stati membri oħra nix l-opportunità biex nisħa ix-xogħol ta' nisa eh, Nisa, organizzazzjoni ta' nisa fil-Irlanda ta' fuq biex tindirizza eh, abbuż sessuali, anki tilqa u tħolħolo eh, allokazzjonijiet biex tilqaħħom din l-organizzazzjoni għenet biex tibni ħajjet mill-ġdid grazzi għall servizzi tal-appoċ programmi maħlu għal dan il-għan. Grazzi. Issa morru l-ura għal-Kommissjoni, Kommissarju Jorova. Ladies and gentlemen, thank you very much for this discussion. Grazzi ħafna ta' din id-diskussjoni, onorevoli. Iva kollha kemm aħna nabżon namlu iktar mhux biss il-Kummissjoni Ewropea f'kull livell għandna bżonn naġixxu intkom semmejtu illi l-Komissjoni l-assisa ta' tratat speċjalment l-artiklu 8 eh, fuq l-ugwaljanza. Jiena mħasba ħafna fuq l-ugwaljanza. Nixtieq illi ikonna azzjonijiet effettivi u nużaw strumenti effettivi. Intkom qed titolba leġislazzjoni ġdida jiena qatt biċ-ċar illi se nadirixxu se naġġustifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul u nitkellem fuq direttiva u kol possibbli futura biex niġildu kontra l-violenza kontra n-nisa jiena stess. Ma nistax serjament nitkellem fuq id-direttiva ġdida bħala xi ħaġa li se solvi l-problema ta' malajr, irridu naraw il-proċess tal-tlistija tal-leġlazzjoni Ewropea minn xed nikkritika imma anki jekk insibu l-bażi legali għalhekk jgħaddu bosta snin qabel ma tidħol fis-seħħ fl-istati membri. U mbagħad ikun hemm l-implementazzjoni tagħha daqstant edha nitkellem onestament fuq strumenti oħra qed ngħid hawnhekk biċ-ċar li hemm problema bil-bażi legali għal leġiżlazzjoni għax il-violenza kontra in-nisa din hija xi ħaġa kriminali u għalhekk stalli l-istati membri biex huma eh, jużaw din il-liġi. Dak li nistgħu nagħmlu, nagħmlu permezz ta' ratifika l-Konvenzjoni ta' Istanbul tina l-kompetenzi biex naġixxu ukoll fl-ambitu leġislattiv dak li qed nara bħala strument iktar effettiv huwa illi ninvestu fuq il-finanzjament disponibbli biex għamil kuxenza, kampanji, biex ikonna l-appoċ tal-organizzazzjonijiet fl-ruq tas soċjetajiet tagħna, taħriġ ta' esperti, ta' nis professjonali illi suppost jgħinu iktar il-vittmi tal-vjolenza. U għalhekk għandna bżonn nitkellmu l-ewwel net fuq l-istati membri fejn aħna qegħdin nappoġġawhom u qed nimbuttawhom biex ovvjament jinfurzaw il-leġislazzjoni illi suppost tejn l-situazzjoni għanna bżon nitkelmu b'mod apert minn tlaqliq għax il-violenza kontra n-nisa f'bosta stati membri edha tejn eh, din l-accettazzjoni palli kiku dan l-iskit xi ħaġa normali. Iġifieri wkoll anki bil minn mezzi ta' xandir. Dinja id-direzzjoni fejn għanna bżon plimkien nejnu din is-sitwazzjoni. Għan nitkellmu fuq il-komunitajiet lokali irridu jismawna, irridu jarawna, għamżon jifmu li xi ħaġa qed jiġri madwarhom. Għadin nitkellmu, għamżon nitkellmu fuq il-vittmi stess, sinjuri. Jien għandi l-istatistika reċenti li tajt. 15% biss violenza kontra n-nisa ġiet rapportata l awtoritajiet rilevanti. Iva, iżom skiet il-vitmi. Għax mandomx fiduċa fil-autoritajiet li mux se jaġixxu ġifiri biex jgħinuhom. Din hija eh, direttiva, dan huwa suġġetta direttiva illi l-vitmi mandomx ikollhom il-biża li jagħmlu rapport għax jafu illi se jċevu il-ħarsin il ħarsin li stħoq mill-awtoritajiet rilevanti u s-sur Verhofstadt tkellem emmin l-irġiel mbagħad huma wkoll għandhom bżonn jagħmlu xi ħaġa biex jitejbu s-sitwazzjoni. Hemm programmi, programmi tajbin ħafna li fokaw fuq l-irġiel illi ovvjament huma wkoll għandhom ir-rwol tagħhom biex jiġġieldu kontra l-violenza kontra n-nisa. Għax mingħajr ma jifhmu huma s-sitwazzjoni ma nkunux nistgħu nbidlu xejn. U għalhekk iva din hija kwistjoni komplessa illi titlob lista sħiħa ta' bosta miżuri minn partijiet interessati fuq livelli differenti u għalek Iva jina impenjata, ħen komplu għaddejjien, nimxu l-qoddim, mbagħad nispjega aktar fid-dettal din l-istaġija li ċempru fuq dawk li huma l-pjanijiet konkreti illi għandna. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju.